deċiżjoni dwar il-ftuħ ta' u l-mandat għal negozjati interistituzzjonali dwar l-iskema l lajnuna għal provvista ta' frotta ħaxix banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi. Se nibdew uh, biex nivvotaw fuq ċerti emendi mill-komitati da' favur, kontra, astensjonijiet għaddew. Emendi, emenda numru 2 da' favur, kontra, astensjonijiet għaddiet l-emenda 8 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet 11 favur kontra aħjar neċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Ham għali abgestimmt? Kulħadd ivvota? sehen noch zwei, drei Kollegen rennen. Għataw xie kollegi illi għedin f'dan il-moment diħlin fil-kamra. Gestimmt haben, die Abstimmung ist gestimmt. Naħseb li kullħat tivvota l-votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 16 dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit 26 favur. Kontra Astensjonijiet għaddiet l-emenda 27 favur kontra. Astensjonijiet għaddiet l-emenda 30 favur kontra. Naħseb li għaddiet imma ħjar niverifikaw l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Fil-fatt għaddiet. Emenda 33 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. L-emenda 36 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. L-emenda 37 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. L-emenda 42 dawk favur, Le, tridu li niverifikaw fuq l-emenda 37, votazzjoni elettronika miftuħa. Am għale abkistimt, di abstimmt. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. Għabbit. 43 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit, l-emenda 43 issa, favur kontra astensjonijiet għaddit, l-emenda 46 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda 49, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. L-emenda 19. Daw favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Qed titolbu li niċċekkjaw mela fuq l-emenda 19 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 50 votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. għaddit. L-emenda 22 taqa, issa l-emenda 64 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma għaddit. l-emenda 65 favur kontra, astensjonijiet għaddit. l-emenda 51 favur kontra, astensjonijiet għaddit. l-emenda 28 favur kontra assenzjonijiet għaddit l-emenda 66 niverifikaw fuq l-emenda 28 votazzjoni miftuħa kulħadd vota votazzjoni magħluqa u l-emenda 28 għaddit 66 dak favur kontra assenzjonijiet ma' 52 u 53 huma identiċi dak favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. 29 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 54 dak favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, 32 favur, kontra astensjonijiet. Aħjar niferifikaw, naħseb li għaddiet, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 55 dawk favur kontra astensjonijiet ma' 45 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet 56 taqa 67 dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ l-emenda 3 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 58 taqa l-emenda 4 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 59 taqa l-emenda 60 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ l-emenda 5, votazzjoni maqsuma fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit l-emenda t-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ 61 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ l-emenda 6 favur, kontra, Astenzjoniet għaddit l-emenda seba' favur kontra Astenzjoniet għaddit l-emenda il-test oriġinali jaqa 57 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Għaddit l-emenda 62 dak favur kontra, astensjonijiet maddeċ, l-emenda 12 dak favur kontra, Astensjoniet għaddit, 63 taqa, u issa nivvotaw fuq il-proposta kif ġiet emendata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa u għaddiet. Kollegi, issa niqfu sa' seba għalix fis seba għandi jasal il-komissarju. So. You go? Yeah.